kellim jina tal-mikrofonu mill-president, grazzi kollega, kollegi mill-komitati kolla. Grazzi viċi president nominata tuġi bittijak. Issa, l-axar sqarrija mill-viċi president nominat jekk t-permetuli. Eżis kollegi, grazzi għal dan iskambju ta' femmit. Din hija l-ewwel darba fejn jina kelli din l-opportunità li nirrifletti l-idejat dwar kif il-pakket, dwar li ma għamla għandu jkollu l-pakket ta' investimentu tkabbi. Jek ta' provawni, jina nishtiq inkompli niddiskuti dwar il-prioritajiet ta' kull wieħed waħda minnkom u ta' kull kumitat li jentom podġu fih x'inhuma l-prioritajiet meta aħna nittrattaw il-programm ta' investiment u il-budget attwali kif nistgħu nisfruttaw aħjar u x'inhuma l-istrumenti finanzjali li intom tixtiequ li nużaw l-aktar. Jiena jekk tapprovawni għandi bżonn l-għajnuna tagħkom biex ngħaddi inizjattivi leġislattivi li iktar dawk marbuta ma' suq uniku. Hemm bosta kwistjonijiet illi l-istati membri ilhom kontrihom imma jien żgur li wasal iż-żmien biex issa nagħmlu sforzi aktar ambizjużi ħalli noħolqu suq uniku aħjar, iġifieri opportunitajiet għal semmis biex huma joffru servizzi l-prodotti tagħhom. Kif qedtilkom ftit tal-minuti ilu nixtieq niffoka l-isforzi kollha tiegħi investimenti reali u l kooperazzjoni reali. Jiena madnix politiku imma kont politiku, issa bħalissa uffiċjal ta' ċivil. Imma fil-ħajja politika nifhem li jkun hemm konflitti minħabba differenzi fil-valuri, fil-femiet, imma dak li tal limp mill-imoddi huwa li l-persuni ma jieħdux gost meta il-politiċi jitqatlu, jitġildu. Ek, ek, tal-limtin bħala Ministru tal-Finanzi u Prim Ministru, għaliex ma tiffokax fuq il-kwistjonijiet illi tista' taqbel dwarhom. Sinjura, inti jett illi il-fiduċja għadhom marku prawix in-nies tembarra u naqbel miegħek, Iva. X'inejdu jekk nibdew noħolqu ambjent, atmosfera li fija aħna insibu aktar kwistjonijiet li nistaw naqblu dwarhom u mhux noqogħdu niffukaw fuq dak li ma naqblux dwaru, fuq dak li jifridna. U nużaw din l-opportunità dan l-ispirtu biex nagħtu spinta li tkabbiru l-investimenti na żguri li flimkien nistgħu nagħmlu dan. Nixtieq inrot ħadar boħra lill onorevoli membri għal dan l-iskambju ta' femet pożittiv. Nixtieq ilkom il-, -il Kumplament tal-ġimgħa tajba nixtieq nirringrazzja l-interpreti jiena nitkellem b'ritmu pjuttost maġġel. Grazzi, grazzi tal-li tajtuni daqatit. Nirringrazzja lill-President il-Presidenti u l-Segretarjat għal din l-opportunità. Grazzi, grazzi komissarju nominat. il-kollega Gualtieri nitolbu imexxi l-aħħar kummenti tiegħu, jidin aħħar kummenti tiegħu, se nirringrazzja lil Viċi President Katajnen għal dan ismieħ ta' sew interessanti. Nixtieq nirringrazzja lil membri kollha l-membri tal-Kumitat Ekon u membri tal-Kumitat oħra għal kontribut tagħhom f'dan id-dibattitu. Issa, lil membri ta' Ekon nitlobkom. Iġru, iġru għattini smieħ ta' Surħil li għanna l-lum smieħ addizjonali u s-sana dil-kelma l-Sinjura Marita Wolfskog. Grazzi mistoqsijiet ta'kom kollha nirrigrazzja l sur Katajnen. Kenna sija tibsin u xek imma dawn ismiħ ek għandhom ikunu u bek biss nistaw niksbu l-aqwa riżultat. Grazzi, grazzi għasmiħ ta'kom. Għandan ismiħ U dan mhuwiex l-aħħar smih. Grazzi il-kollegi li kontu qed tippresjedu miegħi. Eżis membri, membri tal-Parlament Ewropew. Punta tarif importanti immens. Issa tejo nofs. Smieħ fissa tejo nofs. Is-Sur Franz Timmermans viċi president nominat l-ewwel viċi president, il-konferenza tal-presidenti hija miftuħa għalina l-koll, għal-membri kollha. Għandna nkunu preżenti. Komordinaturi ta' itre, għal-kollegi tiegħi li tre fis nofs. Laqa ta' itre ekon empl fis-sitta u itre u envi fis-seba. La oħra għalina ta' itre. Nirotħajli l-opinjoni pubblika kollha li qed segwina u li qiegħda flimkien magħna. Grazzi tassew.